tal-laqa tal-19 ta' jannar eh, u huma dimkom u emxi emendi ta' 19 ta' jannar 2011. Għal dak il-minuti approvajnijom. Jien nixtieq ngħid li zewx membri tal-Parlament irriżenjaw mill-Parlament, il sinjura Diana Wallis, mill-ewwel ta' frar ta' 2012 ġar riżenjat nirringrazzja l senjura Wallis għal snin twal ta' kooperazzjoni hawnhekk fil-Parlament u provinċa ġderosso kol informani li mittini ta' frar u kol ħajir riżenja il-mandat tiegħu bħala deputat fil-Parlament. Nixtieq nirringrazzja l-Sur Derossa Nimmaġina li ħajkun għawek iżjed tard nkun nista' nirringrazzjah personalment aħna ħadna nota ta' daw skont ir-regola l-artiklu 4 paragrafu 1 u 3 tar-regolament ta' proċedura għandna żewġ eh, postijiet battala minn dawk il-ġranet li semmejt, minn dawk il-dati li semmejt. Is-survila Eh, għallil li ġi sar membru tal- eh, Orti Ewropea ta' Auditori u skont l-artiklu 4, paragrafu 1 u 4 tar regolament hemm eh, post battal mill-ewwel ta' frar ta' Marzu tal-2012 u l-Kumitat ta' Affarijiet Legali għal verifikat diversi kredenzjali ta' membri Eh, skont l-artiklu 3 paragrafu 3 u eh, provo eh, li ġiġi approvat il-mandat għandu sur kaxkiri Vincent Miguel Garcia Salmo Garcia Jero Caballo McIntyre Malinkov Nilsen Ortiz, Villa, Kis, Sadu, Alvara, Tramatera, Vezovsi, Berskovski, Koscero, Tetta, Stadler, Maceo, Kucovic, Van der Stop, Miranda, Omarji, Korea, Korea Zamorra, naranħu Eskobar u s Zabor eh, kellhom approvazzjoni tal-kredenzjali eh, tagħhom. Allura jekk m'hemmx oġġezzjonijiet daw il-mandati eh, ġew aċċettati. Jiena rċevejt ukoll mill-Partit Popolari Ewropej mis-Soċjalisti Demokrati demokratiċi mill-Alleanza Progressiva Soċjalisti u l-Grupp Federali tal-Xelluk diversi ehm, proposti għal kumitati u delegazzjonijiet. Din il-listi tal-daw eh, il-ħatriet ikunu fil-proċess, fil-minuti. Allora, napprovaw. Eh, Il-Kumitat ta' Affarijiet Legali wkoll eh, daħlet tibdil ehm, għal deċiżjoni adottan regolament 5 tal-2009 mill-Parlament Ewropew dwar li t-tiri adottata deċiżjoni dwar il-proċedura regolatorja bl-iskrutinju. Dan huwa r-raba parti ta' din. Mbagħad hemm lista twila ta' numri eh, dokumenti tal-Kummissjoni nuxħot naqra naqra daw iċ-ċifri kollha jgħid il-President tistgħu tiċċekkjawhom fil-website tal-Parlament dwar is-sessjonijiet eh, live. Issa ngħaddu għall-aġenda tal-lum id-19 ta' jannar adottat l-aħħar eh, aġenda tal ta' sessjoni parzjali jekk xi ħadd jixtieq jitkellem fuq dan. Mela jien nixtieq nipproponi li d-dibattitu fuq il-konklużjonijiet tal-Konsil Informali Ewropew ta' 30 ta' jannar issir mill-3 u 10 sal-25 eh, u l-ħin ta' mistoqsijiet tal viċi President il-Sinjur Ashton issir minn l-25 sal-26 u d-dibattit mm, jisiru minn dak il-ħina. Id-dibattitu fuq il-rapport Itur Gajz Angulu nisperali eh, pronunzajtu tajjeb dwar l-applikazzjoni tal-ġestjoni eh, mm, tal-skart li sir il-ħamis. Issa dwar il-ħamis, il-mistoqsija orali dwar kemmu feasible li daħlu stability bonds eh, ħajġi post-post u minflok namlu rapport ta' Turgajz Angulo. M'bat ikun hemm rapport eh, prezentazzjoni qasira tar rapport Regner fuq eh, trasferiment transkonvenali tal tal-kumpanniji. Mbagħad ukoll mozzjoni e riżoluzzjoni mill-Kumitat tal-Ambjent fuq il-talbi ta' nutrizzjoni ħajġi inkludi fil-ħin ta' votazzjoni hemm xi kummenti, hemm xi eh, oġġezzjonijiet kulħadd mill-lider qed jagħti u b'forma entużjasta allura din l-aġenda adottajni. Issa nistgħu nkomplu bil dikjazzjoni tal-Kommissjoni u l-Konsil fuq il-konklużjonijiet tal laqgħa ta' 30 ta' jannar. Nishtiq nilqa l-Silvan Boy u Sur Barroso biex eh, jikelmunna. Sur Rampoj l-ewel. Mr. President, uh, dear colleagues. President, kollegi, daw l-axħar sentej il-mexxejja Ewropej kellhom jieħdu deċiżjonijiet diffiċli biex jistabilizzaw iż-żona Ewro. Għall-lavorja dan kien ta' bżonn U s-saqet nibda